mux jina suppost eh, kont president imma għaw naħna u bit-televizjoni spanjola u billi viċe-president mux qiegħed hawnhekk u għanda bżon bżon xi minuti għalih fuq dan il- uh, fil-presenza tal-Komissarju Kalas aħna sen komplu bil-ħidma tagħna. U jiena offrejt ruħi spontanjament għanajdu għek biex nkun fostkom bħala l-president ta' din is-sessjoni. U għawnek għaw il-kollega tana eh, Kalas u kol. Mela. t-tajt, t jek t l-kelma, trid? Le, Iva, għajt il-president? Ik joġbok. President, nifraħlek tal-li inti qiegħed il-President Onorevoli bħalissa jiena sempliċement trid eh, li tniżilli ismi għal kaċ tiegħi daqshekk. Mela, l-ewwel punt eh, se nitkellmu fuq id-dibattitu konġunt